sanzjonijiet veri ġew applikati aħna bnejna l-euro fuq pedamenti dajfa u f'dawn l-aħħar ħames snin il-politiċi Ewropej kienu qed jindirizzaw il-kriżi Griga u anki l-ċittadini Ewropej dawn ma obbligazzjoni demokratiċi li naraw li l-kawzi ġi identifikati u aħna nitalmu minnom daw l-affarijiet, aħna nistaw nitalmu minn dak li seħ li ma interessi dejna u ma nix bżon rezoluzzjoni mux għanti għanna xa bżon xaħġa solida, investigazzjoni fejn aħna nseħu l-affarijiet kif inhuma. Tieni kif nistgħu nassikuraw li l-ftemmiet fuq il-budget u fuq id-dejn statali jiġu rispettati. Jekk aħna verament nixtru nsaħħu l-Unjoni Monetarja rridu nibdew minn dawn il-pedamenti. Ma nistgħux inkomplu nibnu fuq pedamenti eh, dajfa rridu li dawn jiġu applikati b'mod konsistenti u għalhekk aħna rridu nissikuraw li nfasslu sistema li verament għanda kontroll indipendenti u aktar sanzjonijiet automatiċi. Kif nistgħu nsaħħu l-pedamenti tal-Unjoni Monetarja? Aħna interessat ferm li nistimaw it-tweġibiet minnħat tal-Kummissjoni u il-Kunsil. Okay, um...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 u qalu li l-istati membri mhux ser ikunu jistgħu jiddeċidu għahedu issa l-Kummissjoni għandha aktar setat u rridu ku kapaċi nserħu fuq il-fatt li l-Kummissjoni ser tuża dawn is-setat b'mod korrett. Aħna rridu naraw li jkun hemm konformità ma' regoli din importanti ħafna li hemm u għas-supervivenza tagħha u l-kriżi kienet twissija u rridu nitalmu din kriżi finanzjarja, il-Kummissjoni għandha responsabilità kbira xterfa' U aħna irridu kol infakru li kommissjoni dwar din ir-responsabilità li għandha, ir-regoli tal-istabilità tkabbi u irridu jkunu irridu l-istess għal kulħadd m'hemmx pajjiż żgħir jew kbir, din hija kwistjoni ta' livelli ta' dejn u zbilanċi, ċifri ma ċifri u numri u ma numri u jekk jibqgħu anke jekk aħna ndawru minn fuq minn ta' taħt fuq jekk mbagħad l-analiżi tiġi imxekla minħabba eh, riflessjoni żbaljati f'dak il-każ aħna rridu evalwazzjonijiet eh, ċari eh, li huma ċari għalina. Aħna rridu analiżi ċara u rridu l xi ħadd ewlini li għamel dan, din tkun indipendenti għall-istati membri kollha għalhekk qed nippallaw il-Kummissjoni inti ser taqdir għol tijak bħala il-seta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 jixtieq ikun jaf x'inhuma l-kriterji għall-implementazzjoni ta' dan il-patt ta' stabilità u ta' tkabbir u anki l-miżuri ta' trasparenzi. Għandna problema b'dan ħafna gruppi saqsow għax jixtiequ li l-SGP jiġi implementat mod iktar strett imma xi kultant kif nafu ir-regoli ma jħallunix nilħu l-anijiet iżommuna mill-li namlu dan, ġifiri fl-SGP il-flessibilta nisibu fi għawa bizzejiet dan l-aħħar snin rajna li l-flessibilta ġiet intużata biex tiġi legalizzata situazzjoni de facto. U dan ma kienx lan wara kollox għalhekk wara dan il-komunikat il-Kummissjoni Ewropea tista' it-tejjeb is-sitwazzjoni. Ir-regoli jridu jkunu ċari, il kummissjoni tittejt kif se jiġu applikati il-kriterji. Għalhekk aħna għandna mistoqsijiet x'metodoloġija se tintuża għall-analiżi ekonomika fl-SGP u forsi l-Kummissjoni wkoll tista' tispjegana għaliex fuq ir-riformi tal-Istati membri ħadet dan l-approċċ bottom up u xtip ta' analizi intom tużaw eh, dwar il rekomandazzjonijiet ġveri jiġifieri ta' six-pack. U l-axar mistoqsija, meta se tippubblika l-Kummissjoni l-opinjoni legali tagħha dwar il-perjodu tal-SGP fuq il-regolament 10 u werbajn. Hija xi ħaġa importanti ħafna, grazzi. Uh, next speaker is Mr. Zanni. For two minutes. Mr. sur Zanni, żewġ minuti. Grazie Presidente, vorrei partire da una premessa. Grazie President. Għan nibda bl-analizi f'Diċembru jiena il-kollegi kollha kont battilhom SA SA professur tal-Università Talija Gwarin, professur Gwarino, kien għamel analiżi tal-reġunijiet għal-kriżi. Waħda minnhom kienet ir-reviżjoni tal-SGP li tisforza l-Istati membri li jikum ikollhom restrizzjonijiet tal-budget kbar. Iġifiri, għandek ikollok budget li jkun ftit bis-surplus viċin tal-bilanċ. Għalek il pat ta' tkabbir u r-reviżjoni tiegħu li ġab miegħu is-six-pack u two-pack xekkel il-possibilità ta' tkabbir fl-istati membri għax huwa li kunem bilanċ tal-budget araw il-kontradizzjoni l-insibu fil-trattat Ewropew, ġifiri ir-regoli. Ġifiri hemm possibilità għad-deficit u għad-dejn għalhekk hemm deficit excess deficit procedure. Għaliex ġifiri din il-kontradizzjoni kif il-Kummissjoni il kummissjoni se sib il-kaptu taħħa qed qisu li r-regoli jiġu interpretati skont l-interess politiku tiegħek għax dawn ir-regoli ġew miksura mill-Ġermanja u Franza u l-Kummissjoni imma għamlet assolutament xejn, anzi għal qed meta jkollhom surplus il-Ġermaniżi ma jiġri xejn, ġifieri qed inkunu iktar ma minu dajjef inkunu iktar ħarxin. Grazzi ħafna, President, kollegi. Il-flessibilità li użat il-Kommissjoni fl-applikazzjoni tal-dan il-patta stabilità ta' tkabbir minn anki jekk eh, mumiex xi tibdil tar-regolamenti ta' eh, governanza ekonomika, anzi din flessibilità ilha magħna differenza fil-Kummissjoni ta' qabel għal raġunijiet ideoloġiċi qatt mawza din il-flessibilità. U għalhekk issa il-Soċjalisti Ewropej jaqblu mal-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tippermettilna li dan il pat nadattaw għal situazzjoni ta' kull pajjiż il-politika Eh, skont iċ-ċiklu biex eh, il-katastrofi li li jaxna fl-Europa ma nkunu nistaw nġildula dan u kol biex nċċaraw il-qafas l-investment clause u anki eh, riformi ta' investiment u sabiex ikun hemm trasparenza l-grupp tas soċjalisti tixtieq li l-Kummissjoni tiċċara ċertu affarijiet l-ewwel nett x'metodoloġija se tuża l-Kummissjoni biex tagħmel evalwazzjoni tal-pożizzjoni tal-budget tal-istat membri dwar l-output gap, ġifiri s-surplus u kol u il-tkabbir estma tal-GDP. u anki dwar l-ispejjeż ta' dawn il-riformi strutturali kif se tikkalkola l-Kummissjoni l-impatt ta' rekomandazzjonijiet tagħha fuq il-proċess ta' konverġenza bejn l-istati membri. Jiena napprezza u tweġibni għal dawn il-mistoqsijiet. L-Onorevoli Mattias, grazzi, President. Meta wieħed iqis l-SGP qed naraw li dan ġab iktar kis mhux biss għall-ekonomija manki għan-nies. Dan ma fiex demokrazija meta ġi fejn ġi applikat kiber id-dejn. Din kienet ir-regola ġenerali jekk il-Kummissjoni nixtieq insaqsija. Il-Kummissjoni tal-mhux ħaġa minn dan kollu jew inkella se jerġgħu jivvintaw argumenti biex irribattu l-fatti. Il-Kummissjoni se tbiddel id-diskors tagħha u tammetti li l-austerità fallit ma tużax id-dejn bħala raġuni. Anki bħall-Irlanda fej kien hemm miżuri ta' ġustament, kien il-problema kien ma kienx id-dejn pubbliku, kien id-dejn privat għalhekk il-Kummissjoni se tibda tagħmel monitoraġġ ukoll ta' dawn il-surpluses tal-budgets jiena verament skandalizzat li regoli ma japplikawx għal kulħadd u għal kollox fuq is-surplus qatt ma nisimgħu il-Kummissjoni dawk li għandhom deficit eċċessiv qatt ma jiġu kastigati. Il-Kummissjoni għandha double standards hawnhekk dawn il-pajjiżi iktar stana li ma jirrispettawx il sgp ma jiġrilhom xejn. L-oħrajn id-dajfa ikollhom is sant il-pajjiżi li għandhom surplus qed jikxu l-SGP dawn qatt ma ġew ikkastigati għalhekk irid inkun naf jekk il-Kummissjoni ix lesta fl-aħħar tikkonsidra bifti bħal kull persuna li għanda sens komun li em, lis, ma nistawx inqablu d-dejn ma l-infiq u l-pajjiżi li jridu jinvestu ma jridx jiġi fil-kalkolu tagħhom id-deficit. Grazzi ħafna. President, nirringrazzi l-Komissarju tal-li qiegħed mana biex nitkellmu fuq dawn is-suġġetti delikati ħafna u jaħarqu dwar il-patta stabilità u ta' tkabbir Nafu, komissarju, li dawn huma dokumenti komplessi. Komissarju, ma nafx bil-Finlandis, ma nistax inkelmek. Hawnhekk l-argument ta' dan is-suġġett Grazzi, kummissarju. Jiena kuntenta meta inti nara li qed tismani fil kummissjoni ta' qabel aħna konna ma' Oli Ren li fuq dawn l-affarijiet biex uridna li kunem applikazzjoni l-istess ta' dan il patta ta' stabilita li regoli kienu l-istess għal kulħadd. Ma taħsibx komissarju li meta l-Kummissjoni taċċetta li riformi nitkellmu fuqhom imma mhux iġun forzati, inkunu qed nidħlu fisqa u ġifiri il-fatt li kollu huwa ġust ma jkunx minnu. Grazzi. Grazzi, issa imis is-Sinjura Nina Lukaxevizza, 3 minuti. Komissarju, onorevoli membri, jiena nixtieq nirringrazzjakom tal-li tajtu niċas nitkellem fuq dan is-suġġett tant importanti iġifiri trasparenza dwar l-SGP. Dan il-patt ta' stabilità u tkabbir huwa importanti ħafna biex l-Unjoni taħdem għax għandna sistema bbażata fuq regoli, għal eh, politika tal-budget li tkun stabli u anki eh, sostenibilità finanzjara fl-Unjoni kollha kemmi. Meta wieħed ikun qed jagħti daqqa' tajn il-budget tal-Istati membri, il-regoli iħallu ċertu flessibilità umma flessibli bizzejiet biex iqisu il-kazijiet speċifiċi tal-istati membri. Għalek hemm bżonn li konna assessments, evalwazzjoni tal-istituzzjoni ekonomiċi fl-istati membri li jkunu ta' stoffa. Dawn l-affarijiet kollha semmejnijhom ukoll fid-dibattitu ta' qabel illum dwar il-rapport ta' Senjura Beres eh, dwar l-governanza ekonomika. Nishti għawnek nisħaq fuq il-titjib li sar dan l-axħar eh, fil-koordinament ta' politika ehm, ekonomika jina nemmen li nistaw nejdu li l-arkitettura eh, ġdida ehm, ir-regoli l-ġodda se jsaħħu il-Kummissjoni ma se jagħtu iktar responsabilta u iktar trasparenza tal-proċeduri fil-Stati membri. Id-dokumenti kollha li nsibu f'dan il-proċess insibuhom fuq il-web page tagħna. Il-Kunsill fil-dibattiti tiegħu jiddependi fuq l-analiżi li tagħmel, l-analiżi indipendenti li tagħmel il-Kummissjoni Ewropea li eh, joħorġu f'dokumenti nużaw ukoll informazzjoni mill-istati membri speċjalment meta nitkellmu fuq il-miżuri ġodda diskrezzjonali li eh, forsi jazlu l istati membri biex japplikaw. Niddiskutu koll il-pozizjoni tal-Istati membri u naslu għal ftejim fuq ir-riżultati biex ikun u ukoll sitwazzjoni fiskali stabbli u tajba. L-istess approċċ nużaw ukoll inkwantu għal deficit tal-budget għal Franza per eżempju dak kien il-każ. It-tlet prioritajiet tas semestru Ewropew huwa li nifaċilitaw l-investiment, li konna l-riformi strutturali implementawhom u li konna politika fiskali responsabbli. Fi klim ieħor dan huwa wieħed mill-affarijiet li hemm bżonn li nagħmlu l-riformi strutturali u l-investimenti huma importanti ħafna unsibuhom ukoll fir-rapport tal-Kummissjoni inkwantu għal flessibilta' dwar meta jiġi applikat il ta' stabilita. Hemm bżonn u għanna nużaw il-flessibilità li nsibu skont ir-regoli u fi xoltana aħna rridu naraw li nkomplu nifmu il-prinċipju ta' flessibilità nixtieq ukoll insemmi il-rwol ta' dan l-SGP b'mod ġenerali, ir-rwol li għandu biex inkomplu insaħħu li jemju. F'Ottubru 24 ta' ta' sena l-oħra, il-Summit Europo kien ħejja dokument dwar il-passi li għandhom jittieħdu biex li jemju tispiċċa u r-rapport tal-ħames presidenti jagħti dan il-affas ta' rikomandazzjonijiet fil-medda qasira ta' żmien u anki medda iktar twila ta' żmien. Il-Kunsill Ewropew għada se jibda jiddiskuti dan ir-rapport tal-ħames presidenti u l-Kunsill jixtieq jaħdem mod kostruttiv fil-formats kollha. Kif semmejt? Būtiski ir pielikt visas pūles Fid-dibattit dwar preparazzjoni tal-Konsell huwa tassew importanti illi namlu Dak kolla nistgħu l-konverġenza għaliex id-differenza tal-istati membri u l-żona euro nistgħu għaw bjom anki l-ġenji tal-Unjoni Ewropea ħna lesti naħdmu flimkien sabiex nimplementaw il-proposti fil-ħames rapporti tal-presidenzi membri onorevoli naħseb li s-sirin kun nistgħu naslu għal viżjoni komuni tal-ġejjini tal-EMU li ħankunu nistgħu nimplementawha grazzi. Grazzi, grazzi ħafna. Eżis kollegi, nitlobkom għal dar boħra, jekk ħatibqgħu fis-sala tagħmlu storbju. Issa l-kummissarju, kummissarju jekk jogħġbok. Signora President, membri onorevoli, Il-Parlament huwa maħseb dwar l-implementazzjoni tal-sorveljanza budġetarja u żida tal-bżonn ta' skrutinju min-naħa tal-partijiet interessati l-kbar u tal-pubbliku ġenerali. Posta punti jistgħu jittejbu iżda permettuli billi nuli x'tiġa hemm fis-seħħ itkellem dwar trasparenza mbatna ngħaddi l-parti ta' skrutinju. Bħalma tafu, il-rol ta' sorveljanza budgetarja minnaħa tal-Kummissjoni huwa bbażat fuq id-bassir fiskali l-Kummissjoni tippubblika analiżi fuq livell ta' Unjoni Ewropea wkoll għabbażi ta' pajjiż pajjiż. Norġu anki bir-rapporti pajjiż pajjiż f'analiżi dettalja ta' situazzjoni li tinkludi anke reviżjonijiet tal-isbilanċi makroekonomiċi fejn rilevanti u evalwazzjoni tal-isfidi prinċipali dwar il-sorveljanza fiskali bl-analiżi detajata prezentata mis servizzi tekniċi dawn ukoll isiru Is-sit għeddu dispożizzjoni għal publiku dawn kolla fil-fatt ikunu disponibbli fuq il-website tal-Kummissjoni mill-elementi meħtieġa imbagħad naraw l-analiżi tiġi pubblikata. Irridu niffaċilitaw l-aċċess għal din il-komunikazzjoni nirringrazzjakom tal-ġibtu dan il-punt tal-attenzjoni. Jiena kontent inħabbar li qegħdin ippjanaw verżjoni ġdida tal-dokument pubbliku tal-regoli tal- il-vademekum fil-fatt tal-trattat ta' stabilta' u skabbir fejn evalwaw jekk il-membri tal-proċedura eċċessiva ta' deficit għandi ġitiet azzjoni fuqa bat għandha siġi validata mill-kolleġġ. Bħalissa ir-riżultati u metodoloġija kollha li tinkludi anke informazzjoni dettaljata top-down u bottom-up jistgħu jinstabu fid-dokumenti rilevanti u ma fuq website tal kummissjoni aħna l-kol konxi tal-bżonijiet aktar kjarifika u serjina diċsu mod deċiżiv me dan il-lat. Meta nkunu għazin nħarsu deċizjoni tal kummissjoni id-deċizjoni t-tihdam il-kolleċ u ta' natura politika, iżda u ma bbażati fuq analiżi indipendenti tal-fatti u tal-regoli applikabli. Minn dan il-lat, il-Kummissjoni ma tistax tbiddel ir-regoli tad-deficit u il- dejn u regoli ta' dejn illi jinsabu fuq dan it-trattat illi il-Kummissjoni għal gwardjan tagħha il-Kummissjoni dwar il-flessibilità ma tistax tagħmel wisq tagħti iktar gwida għall implementazzjoni tal-patt ta' stabilità u tkabbir mingħajr ma twassal ir-regoli jennifissa. Minħabba l-analiżi politika li għandha ssir, il-dispożizzjonijiet ħallu marġini ta' apprezzament l-Komissar Konsil sabiex ikun hemm trasparenza u prevedibilità sta l-ambitu tal-Komissjoni li jkun hemm interpretazzjoni ulterjuri tal-patt stabilità u tkabbir mingħajr ma dan jinbidel ir-regola finanzjament pubbliku il-patt ta' stabilità u skabbir u għaparti minna huma essenzjali għall-Unjoni Ewropea, speċjalment għal tkabbir sostenibbli. Huma użet importanti issa li qegħdin nerġgħu naraw tkabbir irridu nevitaw l-iżbalji tal-imoddi. Il-Kummissjoni għandha tep iċ-ċiklu permezz tal-analiżi li ssir sa tliet qabel milli kien s-sir fl-modi għal rapporti pajjiż pajjiż il-Kummissjoni bħalista dem id-dialogu mal-Parlament u konsil fil-kuntest ta' revizjoni tu six pack u ta' rapporti ta' ħames presidenzi tal-presidenti illi għadjem bid-diskussjonijiet anki għal reviżjoni tal-mekanizmu tal-EMU eżis membri l-Kommissjoni jgħal-esta impenjata biex dan aħna narawħa immex l-qoddim. Grazzi ħafna issa nistaw naddu għal gruppi politiċi, fissam il-gruppi politiċi. Eżis kollegi, jek joġobkom għal darboħra, ngħidilkom l-istess ħaġa. Jek għatibqaw fis-sala, fiskiet, blue cards mustan aċċettaw, u naqbżu anke l-KHDI. L-Onorevoli Rosati, jek joġbok. Grazzi, President, kollegi, l-istabilta strument ta' kif tiżgura disciplina fl-Istati membri ma' dana kollu din id-diskussjoni tal-lum turi li l-membri ta' din l-awla u l-anqas l-Istati membri mumma kontenti bl-applikazzjoni tagħha Jina kontent nisma li l-Kummissarju Kasajnen jgħid li jrid itejjeb trasparenza u l-effiċenza tal patta stabilta u skabbir. Mod ta' kif intejbu dan huwa li nikkonsidraw pereżempju iż sieda mal-miżuri ta' disciplina xi miżuri oħrajn pal ratio ta' dejn u l-prodott domestiku gross jew ikollok headline deficit, jew deficit strutturali se wassal għal ġufijiet. Id-deficit iġib għal situazzjoni budget, ta' situazzjoni budgetarja iktar ridotta u ma jkunx hemm stabilta għal politika fiskali. Id-deficit ukoll huwa dipendenti minn fatturi ċikliċi, miżuri ad hoc kif ukoll politika diskrezzjonarja miżuri li kunu tieħdu mill-istati membri individwali minna l oħra deficit strutturali ma tistax tosterva b'mod dirett u dipendenti wkoll mill-output potenzjali illi għal darbora huwa konċett diffiċli twieżnu u diffiċli tippreżentah b'mod konvinċenti. Għal stant possibilità ta' titjib ta' situazzjoni tkun illi jkun hemm bidla fil- ratio ta' dejn u l-GDP. U dan iwassal l-istabilta ola. Issa l-onorevoli Luke għal-minuta. Grazie President. Huwa pjaċira li għall nisma il-kellema ta' qabli jitkellmu il-għaliex donnu għaw min jemmen li hemm miżuri oġġettivi illi jippermettu l li tkejjer palli kieku l-ekonomija xi xjenza eżatta. Jiena kont professur tal-ekonomija, hemm ħafna lok għall-interpretazzjoni, hemm ħafna fatturi li jistgħu jkunu parti minn analiżi hemm bosta kalibrazzjonijiet, ċifri, figuri, metodoloġiji illi jistaw ibidlu riżultati sa dwar zida fit-trasparenza dan juri li għandek approċċ ħażin. L-applikazzjoni tal-SCP dejjem sejra tkun kemm xejn opaka dan dejjem għandek tikkonsidra il-pat ta' stabilità u tkabbir hekk kif inhu abbozzat bħalissa u minnu innifsu opaka. U l-uniku mod ta' kif jista' jkollok regoli iktar komprensivi u li tmur lura għall-ingredienti bażiċi ta' trattat ta' Maastricht ġifieri tmur lura l-klawżula ta' leal bejla. Thank you. The next speaker is... Grazie, l-kellem li miss. L-onorevoli Brio għal-minuta. Monsieur, le pacte de... Iva, signori, dan il-patt ta' tkabbir u ta' stabilta' għandu nintuħ l-isem bil-kontra għax il-politika ta' austerita komplażiet id-dejn tal-istati membri. Dan ħono l-ekonomiji tal-istati membri, ma l-attività ekonomika ma tistax tiħur ruħ. Għalek qed ngħidu li dan bżonn ikun iktar trasparenti, ma minkejja dan xejn ma jiġri araw ġara mill-Greċja. Dan jgħat bazat fuq żewġ affarijiet żbaljati. Il-fatt li r-rilanċ tal-ekonomija se jtiddependi biss minn politika ta' serita. Umbat nemnu li dawn il-linji ta' politika jistgħu jiġu applikati jistaw jiġu applikati b'mod l-istess fl-28 stat membru membri minn flok noqodu namlu e, dan il-patt ta' stabilita tajjeb li natu ftit nifs l-istati membri li għandhom bżon joħorġu mill-krizi. Il-president tala il-mikrofonu tal-kellim. The next speaker. Il-kellem li mess l-onorevoli Marias Almenuta. To ECOFIN e farmosi to sinfo. President, ECOFIN edin japplikaw il-patta stabilta u skabbira b'mod differenti skont l-istat il-Ġermanja u Franza tal-għajn jotnejn għal-jom t-permettin kisru regoli iżda meta jajkunem pajizi żgħar involuti pal Greċja, ekofin jimponu miżuri ta' austerita stretti u miżuri ta' ġustament violenti li faqru lil nies il-Greċja issa ila għal snin taħt il-morsa qattila ta' trojka u saret anki vittma ta' dawn l-odot non-demokratiċi użati għal kontroll ta' demokrazija tal-istati jekk il-Greċja sejra tuża u teħles ta' fl-aħħar minn dawn il-miżuri ta' supervizjoni rridu nieħdu l-flus lura d-danni tal-gwerra kumpens li qatt marċevejna jistħoq ilna 162 biljun euro u l-interessi fuqhom Dawn il-flus tridu il-Greċja. L-onorevoli Buonanno għal-minuta. Iva, grazzi, Signora Presidenza. Iktar donija ġobar mill-li fawla tal-Unjoni Ewropea. Signora għatnajd l najdlek minn minkejja dan il-ħafnajja tostorbju għaddej Staħt najt il-Kommissarju Katajnen li jahdem jaħdem f'impriża privata diġa kien jitkeċċa bir-riżultati li wassal u Junker, u anki jekk tiftaħt ftit ir-radio anke forsi il-Mogherini li m'għandix taqsam illum. Mela, l-ekonomija tiżviluppa binqas regoli u tnaqqas rapport u zid opportunità ta' svilupp anka t-tifel tiegħi ta' 12 sena jaf li jaħjar tagħmel palma jagħmlu l-Amerika u mhux palma tagħmel l-Unjoni Ewropea. Aħna ngħinu biss il-multinazzjonali u l-ħadd iktar. Naħseb li l unka patta stabilta li tista' tagħmel l-Ewropa huwa dak klandestini Mela, 3% intom il-klandestini u naħseb kieku solvejna parti mill-problema l dinja problema illi mika paċi solvi xejn. Grazzi l-Onorevoli Buonanno. Naddu issa għal-Kummissjoni. Il-Kummissarju Katajnen. Żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi ta' sew ta' din id-diskussjoni smajna l-opinjonijiet kollha. Sem, sem minn qal li manna nkonna l-ebda rwol fl-ekonomija. U kien hemm min qal li għandna nsaħħu l rwol tagħna fl-ekonomija. U għandna jkollna regoli aktar stretti Is-suġġett tal-lum kien it-trasparenza ta' dan il-patt ta' stabilità u tkabbir. Dan huwa suġġett importanti. Kien hemm inqalli regoli ma kinux trasparenti biżejjed u dan wassal għal ħafna mistoqsijiet fuq jekk l-interpretazzjoni tar-regoli hija tajba. Kien hemm min qal li l-interpretazzjoni tal-Kommissjoni ma kienieċ eh, f'saħħitha biżejjed u mbagħad kien hemm min qal bil kontra U din hi raġuni għalfejn irridu nagħtu importanza li trasparenza għaliex kulħadd irid jifhem x'ifissru ir-regoli. jekk ikun hemm nuqqas ta' ċaretta fir-regoli mela dawn ser jiġu ikkritikati minn ħafna bnadi. U meta aħna qed niffukaw fuq rapport ta' ħames presidenti, nistgħu naraw ukoll anke kif dan jista' jiġi żviluppat. Jiena fuq opinjoni personali nemmen illi għanna niffukaw fuq l-implementazzjoni tar-regoli. Kif semmejt aktar kmini, il-Kummissjoni interpretat dan il-pass ta' tkabbir u stabilità b'mod flessibbli. Imma xorta nistgħu ngħidu ċalutont tont illi aħna xorta bqajna naħdmu fuq dan il-patt Punt li ma tajniex daqstant importanza fil-passat huwa il-lat strutturali tal-ekonomija, mhix biss kwistjoni tal-djun u l-livelli ta' djun, imma ta' kemm għandna strutturi f'saħħithom. Għalhekk jien nixtieq illi nifukaw fuq il-lat strutturali tal-ekonomija tagħna għaliex jekk inħarsu lejn dawn il-pajjiżi li eh, għandhom il-problemi, il-problemi tagħhom kienu strutturali u għalhekk dan il-patt għandu ikun għana naraw bħala entità bħala mhux biss għafas ta' regoli li ħares lejn id-djun jekk jaraw ikunux 0.2% ola jew inqas imma li ħares lejn l-istruttura tal-ekonomija tagħna għalhekk, Signor President, jiena xtaqt nirringrazzjak għal darb'oħra għal din id-diskussjoni tajba ħafna. Dim ma naħsibx se tkun l-aħħar darba li se nitkellmu fuq dan il-patt u m'għandix tkun l-aħħar darba li nitkellmu dwar dan il-patt għaliex għandna nkomplu niżviluppaw l-integrazzjoni Ewropea kif ukoll ir-regoli fiskali u ekonomiċi Ewropej. Grazzi tassew nagħti il-mikrofonu issa lil l-Istinjura Kallina Lukaseviċa fisem il-Konsil. Żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi tassew. Jiena nixtieq nirringrazzjakom il-koll ta' dan id-dibattitu. Dan juri kemm huwa importanti illi niżguraw li jkollna stabilta fl-Unjoni Ewropea sabiex ikollna sostenibilta u biex naraw illi qed nipromovu l-impjieg jimpiegi fl-Unjoni Ewropea wara snin twal ta' staġnar għandna bżonn ta' tkabbir issa. U dan nistgħu niżguraw billi nimplementaw it-tlet prioritajiet u dan namluħ b'mod konsekuttiv. Ma naqbilx ma dawk illi qalu li dan il-patt falla. Ir-rapport ta' ħames presidenti illi jistemma kemm il-darba llum jgħid illi responsabilta fiskali u s-sostenabilta huma importanti ħafna u l-patta tkabir stabilita fih aspett importanti ħafna biex insaħħu il-fiduċja f'dak li qed jiġi aħna rridu l-appoġġ tal-istati membri u biex niksbu dan kollu irrid ikun hemm xi ftit jew konverġenza, inħarsu anke lejn is-suq finanzjarji u nħarsu lejn aspetti fiskali li jridu jiġu rispettati wkoll. L-istati membri jridu jkunu lesti anke li jaħdmu għal iktar integrazzjoni u fl-aħħar mhux l-inqas huwa meħtieġ illi ir-responsabilità politika u l-leġittimità tagħha tiġi imsaħħa biex nilħu dan lan irrit ikollna l-parteċipazzjoni tal-Stati membri msieba soċjali u l-Parlament Ewropew. Għanna ħafna x'namlu, għanna ħafna responsabilità x'nerfaw għalhekk sinjuri biex nikkonkludi dan id-dibattitu. Dan se jkun l-aħħar dibattitu tagħna taħt il-Presidenza Latvjana. Nixtieq nirringrazzjakom ta' din il-kooperazzjoni u anke tad-deċiżjonijiet li naxxilna nieħdu flimkien għal beneficju tal-futur tal-Ewropa. Grazzi tassew. Grazzi tassew. Issa